huma il-diskorsi ta' minuta. Taħt il-regoli 150 eh, tana il-kellima taħt il-regoli taħt artiklu 150. Eh, il-kellima għandhom ħin limitat biex jitkellmu. Il-Sinjura Estares Faraguti għal-ewwel kellima. Grazzi, Sinjura President. L-artiklu tita ta' Trattat ta' Lisbona iħares lej koezjoni soċjali u reġjonali u s-solidarjetà fost l-istati membri. Il-koezjoni ta' reġjuni hija għan ewlieni tal-Unjoni biex ikun hemm żvilupp armonjuż fl-Unjoni Ewropea u biex jitnaqsu id-differenzi bejn reġjun u ieħor il-Trattat tal-Lisbona jagħmel dan ma jappoġġa wkoll reġuni imbeda u gżejjer iżolati. Għalhekk irridu inħarsu lej uh, sussidi uh, lej uh, il-gżejjer Balearki u l-Kanari u huwa indispensabbli li kun hemm trasport support f'dawn il-postijiet eh, eh, bekk inkunu għedin garantixxu l-opportunitajiet u l-ugwaljanza li kiena nitlob l-Parlament li appoġġa din il-kozzjoni reġjonali u anka dawn il-miżuri. Is-sur Merski minuta. Signora President, kollegi, nafu li wieħed m'għandux jikdeb jekk inti tkun wet xi ħaġa mbagħad ma żżommx il-kelma tiegħek dan ikun eh, kważi frodi fil-negozjati tal-adeżjoni tal-Latvja fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern tal-Latvja għamel weda li l-Kummissarju ta' Tkabbir ma il-weda ma' għax mit ċittadini jgħixu fil-Latvija m'għandhomx eh, status. Din qed titħol drawa fl-Unjoni Ewropea il-ġifieri il-gideb sakemm m'għandix żball. Grazzi ħafna Chris Davis, ikjożbu. President, Grazzi President, ħafna drabi tkellimna dwar il-problema ta' Gaza u l-blokkejt ekonomiku mill-Izrael u l-miżerji li dan kollu joħloq. Iżda mbagħad ħafna drabi ma jkunniex ċans niċċelebraw l-affarijiet tajbin li ħerġin minn Gaza. Fis-sajf kien hemm żewġ records mit-tfal hemmhekk, 7000 tfal eh, qabżu rekord għal blalen tal-basketball jibbawnsijaw u għamlu rekord mondjali tal-tajriet eh, U dan kien grazzi għal programm tas sajf li għamlu għat-tfal hemmhekk. U dawn huma affarijiet pożittivi f'ċirkostanzi so negattivi. Nittama li l-Kamra tagħti l-ferħ tagħha għal dan il-kisbiet għaliex il-popolazzjoni tal-Gaza nofsa hija taħt 18 sena u mhumiex responsabbli għal problemi tal-konflitti ta' dan ir-raġun qed ifittxu li kollhom ħajja normali b'aspirazzjonijiet għal ġejjieni. Nirringrazzja lill Amra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 zbiħ ħafna minn Spanja, iżda smajna li kienem proposta ta' tregwa. Rridu naraw li kunem aktar atti pozittivi, rridu naraw waqfin tal-armi tan-nar biex bekk jintemm il konflitt u għalhekk nattama li l-Unjoni Ewropea timxi f'dawn il-linji biex timxi l qoddim L-Unjoni Ewropea għamlet kontribut siwi biex konsolida u t-podġi fisseħ dan il-proċess ta' paċi fl-1998 u fil-Pajjiż Bask fl-Unjoni Ewropea tassumi responsabilitajiet tagħha koll li huma importanti ħafna ma nistax naċċettaw il-propaganda li qed nisimgħu minn ċertu imkejjen. L-Unjoni Ewropea taħtaf dawn l-opportunitajiet biex timxil l-qoddim. U dan kollu jinsa fil-qofol tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu naraw li l-pajjiż Bask huwa fil-qofol ukoll tal-Unjoni Ewropea fil-qalba, u għalhekk irridu nżguraw li nistgħu nwaqfu l-attivitajiet terroristiċi fl-Unjoni Ewropea. Issa Sur Fox. Thank Every member state Kull stat membru fl-Unjoni Ewropea qed jaffaċċa era ta' austerità. Madwar l-Ewropa hemm nuqqasijiet fil-nefqa pubblika iżda dawk li ħalsu t-taxxa jridu jkomplu jsalvaw in-nefqa dejjem tiżdid tal-Unjoni Ewropea stess sena wara l-oħra. Aħna rridu nistaqsu l nafusna għala dan il-Parlament m'għandux bħala priorità tiegħu il-ħarsin ta' dak li ħalsu t-taxxa li aħna rrappreżentaw wara kollox u l-naqsu n-nefqa tagħna. Hija xi ħaġa assurda li meta nonfqu ħafna flejjes ħafna servizzi vitali bħall-edukazzjoni mhux qegħdin ikunu jistaw leħqu magħhom iċ-ċittadini tagħna, mhux se ikunu jistaw igawdu minnhom iċ-ċittadini tagħna. Kull ma jkun hemm huwa naqqas u għalhekk il-kummissari kemm ħajuru solidarieta li ċittadini tagħna. Jekk it-tnaqqis huwa ta' 20% madwar l-Istati membri kollha fil-ħames snin li ġejjin, l-Unjoni Ewropea kollha tittamelek. U għalhekk irridu naqsu nnefqa f'din il-Kamra u nirrifondaw il-flejjes lill istati membri li għandhom bżonn. Grazzi. Issa s-sur sutta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση δανείων στην Ευρωζώνη Grazzi President. Il-krizi ekonomika ta' self fil-zona euro fil waqqat l-pajizi fi krizi hija situazzjoni gravi ħafna u hija indikazzjoni tal-fatt li l-Unjoni Ewropea qed tgħix minn deficit demografiku importanti ħafna. Aħna rajna li kien hemm il konvenzjonijiet kollettivi fil-Greċja kellna kolb ta' stat politiku kważi u l-gvern leġittimu Grik mhux kapaċi jieħu deċiżjonijiet biex il-Fond Monetarju Internazzjonali tal-Unjoni Ewropea qed jispiċċa jieħu deċiżjonijiet minn floku. Qegħdin nitkellmu dwar digriti ta' liġi li huma importanti ħafna u jiddeċidu kollox. Għat ikonna kolb ta' stat politiku fuq il Ewropew veru propju għaliex il-mekanizmu finanzjarju artiklu 122 li jgħid li l-istati membri jistaw jagħmlu self ġi deċis minna rebda konsultazzjoni minna ħat tal-Parlament, għalek jiena nixtieq li dan il-punt niddiskutu ħabbażi tal-artiklu 218. Grazzi, Narevoli Baftin. Uh, thank you, Madam President. Grazzi, President. Pala MEP ta' Wales jiena tasib kbir smajt mill-pjan li jmorru li nien mill-rebate. Skont il-sur Lewandowski, il-rebate mhux ġustifikat bħala budget tal-Unjoni Ewropea li xkienem hemm tibdiliet u rebate tilfet il-ġustifikazzjoni bil-miktub. Is-sur Lewandowski inti għat li inti broker iżda spjegali għala il-kostituenza tiegħi tikollhom ħalsu aktar. Fejn hija onesta hawnhekk? palma jinti konxu dawk li ħarsu taxxa f'pajjiżi ħajħalsu 10 biljun euro bħala propaganda tal-euro lill-IMF. Barra minn hekk qed nappoġġaw il-Greċja, l-Latvija u l-Ungarija li għaddejjin minn żmien diffiċli ħajkonna ħalsu 23 biljun sterlina biex insaħħu l-euro wara kollox. Xiktar, xirridu nħalsu iktar. L-Unjoni Ewropea tistaqsil il-gvernijiet nazzjonali biex naqsu n-nefqa tagħhom iżda l-budget ta' Ewropew virtwalment qiegħed jiżdied u għalhekk kemm ħankomplu nħallsu għall-euro l-Unjoni Ewropea. Għala rridu nagħmlu parti minn din l-Unjoni falsa u nkomplu nħallsu. Il-kellim jiġi interrott. Grazzi, il-kellim li jmiss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 u kien hemm korrezzjonijiet biex ikun hemm tibdiliet fit-Trattat ta' Versailles. L-Ewropa għarfet li kien hemm dan tibdiliet iżda dan ir-raġun issa tneħħa mill raġun propju tiegħu u l-partit tiegħi jobbik jittama li l-Ewropa tkun tista' talħaq bil fuq il-frontieri ta' dan ir-raġun u għalek insejjaħ li l-Parlament Ewropew ikun miftuħ fil-ħarsa tiegħu lejn il-xewqa tal-autodeterminazzjoni f'dan ir-raġun. Tliet xurilu ilu kien hemm uffiċċju li naftaħt fil-Gżejjer Sike u nsejjaħ lill-Pajjiż Bask u kellim jiġi interrott. Is-sur li ċeva. Merci Madame la Présidente. Je voudrais soulever la question qui fait la lune des médias en ce moment. Grazzi, Signora President. Nishtiq nreferi għal l-ewwel paġna tal-Dikjerazzjoni tal-Roma fl-Ewropa. Ħajkun hemm dibattitu llum u anki għada fil-Kunsill u nittama' il-Kummissjoni żommar wol tagħha sabiex issaħħaħ il-leġizlazzjoni fis-seħħ u tnaqqas dawn il-miżuri populisti li tiseħħu fi Franza. Aħna għamilna strateġija urbana u mhux biss waħda populista. Dan ifisser li rridu nħarsu lejn l-integrazzjoni, l-aċċess għall-edukazzjoni, it-twaqqif tal-infrastruttura edukazzjonali u aċċess għas saħħa għal-kura, għal-pjanar ta' djar fost oħrajn. U rridu nħarsu lejn il-miżuri kollha biex nintegraw ir-Roma fil-suq tax-xogħol. Irridu niżguraw l-assorbiment u anki il- nefqa tal-fondi Ewropej.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 fis fil-pajis. U għalek dan għandu jintem sal ta' din is-sena. F'dan il-kuntest jiena konvinta li r-Romanija kapaċi ġesti il-flussi migratori fil-frontieri esterni ta' Schengen. Palma kapaċi għamlu stati membri oħrajn fi Schengen. U dan huwa separat mill-moviment tal-ċittadini Ewropej madwar l-Ewropa. Għal daqstant, Aħna rridu ntejbu situazzjoni ta' Roma madwar l europa u mhux morru kontra id drittijiet ta' ċittadini u nfqetlu magħhom. Grazzi. Gracias, Presidenta. Quiero condenar el apalamiento por policías de Marruecos de activistas pro jena xten, nitkellem kontra il-mod kif el Jun l-attivist partikolari ġi msawwat mill-autoritajiet. Aħna rridu nikkritikaw ċina u pajjiżi oħrajn, il-Venezuela per eżempju għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dan rridu nagħmluh. Iżda l-kredibilità tagħna qiegħda friskju hawnhekk madwar id-dinja. Meta nitkellmu dwar il-libertajiet, ma nistawx mm, niġħdu l-fatt li l-eta għamlet punt partikolari u Dan għanna morru kontriħ. Rridu ntemmu l-violenza u rridu narfu dak li seħ fil-storja tagħna. U għalhekk il-ġestjoni tal-ġejjini jinsab fidejn il-poplu u fidejn l-awtoritajiet u hekk għandu jkun. U nittama li dawn il-passi eh, minimi jinżammu għal-ġejjini. Grazzi. Ikkellim li miss Sur Megalski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kiedy byliśmy na wakacji... Grazzi, Signora President. Waqt il-tajjel tas sajf, sfortunatament fir-Russja, l-msieħeb tal-Vantana ra l-violazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem għal darbohra. U kien hemm il-ħtif fil-reġun ta' Russja u kien hemm eh, ksur ta' drittijiet dan ġara f'Settembru u anke lejn l-aħħar ta' Wissu Kien hemm individwi li ġew arrestati, Schneider, Mudiev, Aleksander Budiev u Pivarov li ġew arrestati. Kien hemm ukoll kunċert f'Moska li jena attendejt u Amnesty, Amnesty International kellhom il-desk ta' informazzjoni tagħhom li ġi abolit u mneħħi u din hija ta' kundanna u aħna għandna nżommu għaf moħħna meta nitkellmu dwar l-imsieħba tagħna tal-Ilvant. Grazzi. Figurejdu. Grazzi, Sur Figurejdu. President, nixt vraw najn traval sezonal. Grazzi, President. F'dan il-qasam ix-xogħol tagħna permetta li naqsu l-qad fiż-żona euro għadin 10% tal-popolazzjoni, iżda għadin naslu għal iktar minn 20% jekk nqisu iż-żgħażagħ kont l-aħħar dejta tal-Eurostat. U għalhekk hija gravi ħafna l-Kummissjoni Ewropea l-Kunsill u l-Gvernijiet ma jagħtux priorità għal din il-problema. Unkomplu ninsistu fuq implementazzjoni rigoruża tal-patt ta' stabilta u ta' tkabbir politiki ta' sikar ta' ċentorin u dan qed ixekkel il-ġejjieni ta' żgħażagħ stess ċertu pajizi, pal per eżempju fi Franza, Barra minn hekk hemm ukoll l-espulsjoni kollettiva u r-ritorn lejn grupp ta' ċittadini bħal pereżempju Roma f'dan il-każ u dan ikompli għal il-ksenofobija u l-forum ta' razzizmu. Dan huwa inaċċettabbli rridu morru kontriħ u juruna fiċċar li l-libertà tal-moviment tiddependi biss fuq il-finanzi u fuq il-flus. U għalhekk irridu konna pożizzjoni aktar ċara biex inħarsu drittijiet tal-bniedem u anki drittijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Issa kellim li mis u s-sur Fernandez. Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Grazie, Presidente. Fl-Unjoni Ewropea, sfortunatament, kull sena em, nirien ħafna ettari ta' foresti jinħarqu u din is-sena aktar minn 10 aktar minn mittelf ettaru li ġie mill Il-Park Nazzjonali ta' preza deġes, n-nexxilom jintervjenu l-timijiet ta' tifi tan-nar u tfow in-nar hemmhekk. Dan huwa telf ta' patrimonju nazzjonali u dan huma ħsarijiet kbar lejn il-biodiversità u komplu għanqlu l-problemi ambientali fir raġun L-Unjoni Ewropea mhux qed tagħmel wis investiment fuq il-prevenzjoni tan nirin u barra minn hekk ħafna minn dawn in-nirien joħorġu minn forum differenti ta' diversifikazzjoni ħażina, ta' degradazzjoni, ta' desertifikazzjoni u oħrajn u għalhekk irid ikun hemm strateġija ta' prevenzjoni kontra n tal-foresti u nintensifikaw l-appoġġ għal żoni rurali. Issa sur l-Onorevoli Kretu. Parlamentul European se numără domnul Tokes Lazlo. Grazie tlaċur xhur issa mill l-elezzjoni ta' Sur Dukesh taħt ċirkostanzi kontroversjali. Uħud minna għalu li kienem riski minħabba din l-elezzjoni u specialment f'ħafna reġuni dawn ħajkomplu jqanqlu il-ġerħit tal li Is-sur Tukax, sfortunatament, tkompla inqanqal l-estremizmu u s-separatizmu beda ħeġġeġ l-autonomija territorjali u etnika fċerti mkejjen ta' Romanija u dan ikompli inqanqal l-integrità territorjali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u għalek jien nishtiq li surtukax jitneħħa minn Kamra ta' dan il-Parlament. Grazie. Moltes grazie, signora President. Dear colleagues, as you may know, last week we finished il-ġimma li għaddit waqt il-negozjati tal-pakket ta' supervizjoni finanzjarja li għan votaw fil-plenarja li mis għalih. Irridu nkomplu niddefendu sal-axħar li l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew ħajsir automatikament tal-ewwel ħames snin il-President għal ISRB. E Fl-opinjoni tiegħi din ir-riforma hija importanti ħafna tfisser li l-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun aktar imdaħħal fil-supervizjoni finanzjarja tal-swiq finanzjarji Ewropej kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan ifisser ukoll li sur Trixe fil-smieħ tiegħu periodiċi f'dan il-Parlament il-kollu wieġeb għal mistoqsijiet fuq supervizjoni finanzjarja mhux biss fuq stabilità tal-prezz. Jiena bħala liberali nemmen iktar fil-riformi mill-li fil-rivoluzzjonijiet għalek grazzi għal din ir-riforma ħatkun aktar diffiċli għall-istituzzjoni finanzjari li jkomplu għaddejjin biex xogħol li kienu jagħmlu qabel. Unkunu nistgħu nintervjenu fejn hemm bżonn. Grazzi, s sessur Masjas. Dobrigada, Sr. President. Grazzi, President. Kienem jiem fejn il-Portugal kien hemm min ingħata sensja f'pajjiżi bla ebda spjegazzjoni ta' xejn fil-fabriki. Dan huwa eżempju ċar tal-abużi li jkun hemm fl-Ewropa kontra l-ħaddiema qed morru kontra l regolamentazzjoni Ewropea u kontra kull tip ta' djenjeta u sens komuni. Minn mindu faqqat il-kriżi fl-Ewropa kien hemm aktar u aktar qiegħda meta mqabbel fuq total ta' 25 miljun u għalhekk sitwazzjoni bħal din ma nistawx li ma morrux għall Għalek Għalhekk irridu attenti, irridu nagħmlu ħarsin għad-drittijiet tal-ħaddiema, iżda dam qed naraw li mhux qed jaħdem għalhekk wasal iż-żmien li jkun hemm aktar miżuri minn tal-Kummissjoni. Id-domanda tagħna hija pertinenti ħafna għal daqstant il-tkeċċijiet li seħħow m'għandhomx sens mumiex eżempju pozittiv, anzi ma eżempju ħażin ħafna l europa Grazzi. Thank you, President. Anglo Irish Bank has become the rotting car. Rajna l-bailup ta' 25 miljon euro u issa dan etnaraw li sar 35 miljon euro il realtà hija li l-gvern ma jafx tal-kostituenza tiegħu kull ma jagħmel huwa li jaqta' qed naraw 210 miljuni kull ġimgħa fl-ewwel sitt xhur ta' ta' din is-sena l-ċifra kienet ta' 8.2 biljun euro u l-affarijiet kull ma jagħmlu sejrin għall-ar. Kull ma tnamlu għan permettu aktar bailouts, għalek nħedġeġ l-Kummissarju biex jgħajt l-affarijiet kif huma li l-banek għandhom jiġu eh, salvati mux ħabtaw sabta zda fit tliet snin oħra, ja xaħġa li aħna ma stawx naffordjaw, grazzi. Yes. Grazie. Grazzi. Grazzi, President. Palissa fiċċile. Hemm 33 persuna li għedmu fil-minjeri maqbudin taħt lajt u għandhom bżonn is-solidarjetà tagħna eh, u għandhom l-appoġġ ta' Soċjalisti eh, Ewropej. Aħna wkoll għandna nagħtu l-appoġġ però l dawk il-ħaddiema tal-minjeri fl-Asturja su postijiet oħrajn ġewwa l-Ewropa. Aħna wkoll nirrikonoxxu l-fatt li dawn il-persuni li għadmu fil-minjeri fi Spanja għandu eh, kollom l ta' minnaħat tal kummissjoni Ewropea. hawnhekk qed nitkellmu dwar madwar 40,000 familja ġewwa Spanja. U koll qed nitkellmu dwar il-futur ta' teknoloġija tal-faham nadif għal-futur. Din hija xi ħaġa importanti ħafna reġun tiegħi eh, tal-Asturja ġewwa Spanja. Jiena nispera li l-Kummissjoni hija konxja tal-importanza ekonomika u soċjali li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni tal-faham. Grazzi. Isur Haglund. Grazzi, grazzi President. Is-sena l-oħra il-Kumitat tas Sajt fil-Parlament ivvuta kontra ftehim eh, ġewwa eh, ma kien kien ikon Minħabba li xi qasijiet li kien hemm f'dan il-post, issa nistennew l-ewwel eh, elezzjonijiet demokratiċi li ser isiru f'dan il-pajjiż sa mill-1958. Il-Parlament ser jibat l-osservaturi u aħna ser nkunu qegħdin insegwu dak li qed jiġri biex nassiguraw li eh, dawn l-elezzjonijiet ikunu elezzjonijiet demokratiċi. Aħna rridu nejnu lil dawn in-nies f'din il-parti tad-dinja Ir-reġun tal-Gini Bisaw ukoll kellu xi problemi. L-elezzjonijiet f'Gini konikri kienu problematiċi ħafna u fil-fatt kien hemm posponiment ah, f'ħafna okkażjonijiet għat-19 ta' Settembru minħabba li ehm, kien hemm xi ah, affarijiet li ma kinux qed jimxu kif suppost f'dawn l-elezzjonijiet. Grazzi, grazzi kollega. is Preda.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 għal referendum il-kolazzjoni tal-Partit Demokratiku ta' Kishinev ritmur li lin minn dan il-falliment li seħ fil-reġun biex bekk nkunu nistaw nimxu il-qoddim fil-reġun tal-Moldavia. Grazzi. Ja, ta' kollega? Ġerba, kollega li Mr. Ivan. Grazzi. Ir-Repubblika tal-Moldova fil-fatt edha um, tinsab problemi politiċi għal madwar sena issa u mm, fatt li dan pajis għamel Pero xorta waħda dan il-pajjiż għamel xi passi l qudiem fil-rigward ta' kwistjonijiet Ewropej referendum tal-bieraħ seta' jgħin lil eh, l-Moldova mis-sitwazzjoni stagnata li tinsab fiha iżda ma mill hekk. Jina naħsibx li dinja kwistjoni tal-komunismu kontrarju għall-Alleanza mal-Unjoni Ewropea, jina naħseb li din dan huwa biss uh, pass tal-wieħed mill-passi li għandha tagħmel il-Moldova biex timxi iktar lejn l-Ewropa. Aħna rridu nikkoraġġixxuhom biex il-Moldova turi li hija pajjiż Ewropew. Sur Kazak, kjoġba. Grazzi, grazzi ħafna. Hemm 1200 relig ġus musulman ġewwa l-Bulgarija u aħna rajna li kien hemm xi interferenza minn naħa tal-Istat fejn eh, l-uffiċjali ma tħallewx jidħlu ġewwa bini musulman. Hemm elf eh, firma fir rigward dan il-kwistjoni dwar dawn id-drittijiet fi rigward ta' din l-interferenza li qed isir fil-dawn il-komunitajiet reliġjużi. Jiena nħeġġeġ li jkun hemm investigazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew dwar dan ir-rigward. Il-kelim li jmiss Jiena nixtieq nitkellem dwar eh, l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea ġewwa Vjenna, jiena ppreżentajt eh, manwal dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u jidher li ser ikonna madwar il-bajn aġenzija eh, eżekuttiva deċentralizzata is-sena d-dieħla u aġenziji vari kollha maqli flimkien u għandaqstant aħna ser inkunu qed u 1.7 biljun euro kull sena u ser ikonna madwar 7,000 uffiċjali Ewropew li ser ikunu qed jadmu f'dawn l-aġenziji. Dawn l-aġenziji dejjem għamedin ifaqsu u jidher li dak li għandna bżonn huma soluzzjonijiet xirqa kif suppost. Jiena proponejt programm 11 il-punt. U nispera li jintom tikkonsultaw dan il-parir li tajt jena. Grazie ħafna Sur Nikolazik. Grazie. Grazie ħafna Signora President, Signori. L-avveniment traġiku li seħ Bratislava l-ġimgħa l-oħra tħal ħajja ta' tmien persuni. Din dan ix xokja li Slovakkja sħiħa. Mistax il-persuna wkoll ġew midruba u tmienja tilfu ħajjithom. Probabilment kien xi ħadd li kellu problemi mentali li għamel dan l-att kriminali, iżda din miex xi ħaġa li nistgħu ngħidu li kienet immotivata minn xenofobija. Kien hemm truppi speċjali li forsi kienu l-kwistjoni għax dawn kellhom jiġu mbawta iżda issem l-investigazzjonijiet li qegħdin isiru minn naħa tal-gvern biex bekk il-popolazzjoni tkun iktar protetta u żoni ta' riskju għandhom jiġu analizzati fiktar dettall. Grazzi il kellimni miss. Uh, uh, President, as a member... Grazzi President, bħala Tot membri nixtieq nenfasizza l-rwol tal-Unjoni Ewropea uh, fir irkupru ekonomiku. Kien hemm ħafna fondi importanti minnaħa tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju l-FP7 uh, u fondi oħrajn, uh, fondi strutturali, eċetera. Dawn il-fondi għandhom jiġu ntużati kif suppost 170 miljun lira sterlina ġewwa mqasma ġewwa Wales. U ħafna minn dawn il-fondi ġejjin mill-RDF. U importanti dan il-proġett jiftaħ żona ġdida f'din iż-żona reġenerazzjoni futura u jiena nixtieq nifraħ lil bosta nies li kienu eh, involuti f'dan ix-xogħol u nispera li xogħol jibqaddej għal 2011 u fil-perspettiva il-ġdida tal-2013. Grazzi. Nank, għat għaz neksa ħat Herr Kelly. Grazzi, Sur Kelly għak joġba. Grazzi, President. Provisti għax importanti għall istraġġija tal-2020 rridu naraw kif nistgħu nilħu l-għanijiet kollha. Ovvjament il-pajjiżi ser ikunu qed jippruvaw jilħu miri rinnovabbli kif imsemmija fl-aġenda u anke jekk jagħmlu hekk dan ser xorta waħda ser ikunu dipendenti fuq il-provisti ta' pajjiżi terzi. Palissa ħafna pajjiżi għandhom arranġamenti unilaterali iżda naħseb li jrid konna arranġamenti multilaterali dan jis e, huwa faċilitat ta' artiklu wieħed disa' ta' trattat ta' Lisbona u nisper nistgħu nilħu ftehim. Palma fil-CAP u fil-politika komun tas-sajt aħna wkoll għandna bżonn politika e, tal-enerġija komuni, mod partikolari biex nitrattaw ma' pajizi terzi. L-ewwel net irridu nassiguraw li jkun hemm sigurtà tal-provista u wkoll irridu nassiguraw li jkun hemm li pajjiżi bħal Russja Eh, ma jużawx avvantaġġ eh, ma jihdux vantaġġ mis-sitwazzjoni tagħhom kif għamlu f'dal ħar snin, grazzi. Grazzi, grazzi kollega. Donna preċedinte. alimentația ne afectează t atât dezvoltarea. Kellim għal-imis, grazzi, grazzi signora President, nutriment u l-ikel jaffetwaw is-saħħa fiżika u mentali fuq medda t ta' żmien. Jekk inti ma tikolx sew kif suppost issa tispiċċa tbati minn diabete, mart tal-qalb, u allura importanti ħafna li kollok eh, edukazzjoni dwar l-ikel mod partikolari fl-adulti eh, fl-adulti ukoll fit-tfal, fost it-tfal. Aħna irridu nagħmlu da kollu li nistgħu biex nipromovu eh, dita tajba. U jiena naħseb li huwa ta' sfortuna li il-ġugarelli li jgħataw bxejn li jgħataw ġugarelli bxejn li tfal ma ikel meqjus bħala junk food. Grazzi. Is-sur Papa Nikolaw. Provedre. Oli ma stonizmet na. Grazie ħafna, grazie signor President. Naħseb li l nifmu li għanna ninvestu fiktar edukazzjoni f'ekonomija tal-alfin blaħjar mod possibli. Iżda wkoll irridu naraw eżattament fejn qegħdin il-problemi. Ħafna pajjiżi Ewropej, pereżempju il fil-Greċja, aħna qed naraw li student jista' jidħol f'edukazzjoni terzjarja wara li jkun għadda minn eżami. U il-medja hija li tikseb 10 punti minn 20 biex inti tkun tista' tidħol f'edukazzjoni ogħla. Il-Gvern Grieg issa neħħa din il-medja u bħala riżultat hemm studenti li bħalissa qed jitlu fl-universitajiet b'marki inqas minn 9 fuq 20 Ah, irridu nassiguraw li l-edukazzjoni però tkun waħda ta' suċċess ġewwa l-Ewropa. Il-kelima li miss. Kattiva naħseb li hija taħbar tajba li s-sitwazzjoni ekonomika fil-xlok tal-Ewropa qed tmur għal aħjar u l-prospetti għall-Ungerija tiebu iżda valwazzjoni internazzjonali sa' sitwazzjoni ekonomika ġewwa l-Ungerija fil-fatt nizlu. U aħna qegħdin nanalizzaw tnaqqis firati ta' interess fuq meta qasira ta' żmien. Dan ifisser li il-finanzi personali ta' ċittadini tal-Ungerija qed ser imorru għall-ar. Ħafna nies qed jispiċċaw bla saqaf fuq rathom u jridu naraw x'ser nagħmlu dwar dan, inkoraġikom biex naraw x'ser nagħmlu dwar dan. Irridu nibdu l-perċezzjoni tal-ekonomija Ungeriża min-naħa tal-investituri internazzjonali. Grazzi il kelima li miss, il-Makarena miex biss zifna sabiħa, iżda wkoll hija belt ġewwa ċentru tal kolombia Għanda problemi ta' kontaminazzjoni tal-ilma li qed jaffettwaw in-nies hemm madwar il-fejn persuna li għedin isofru minn din il-kwistjoni bħalissa. Hemm ukoll ħafna eh, esperti ħafna laqat eh, fost l-awtoritajiet li qed isiru saru laqat dan il-post ma' Karena kien hemm ħafna nies li marru u kien hemm nies li vjaġġaw fil-foresta għal ġranet ħah biex jitkellmu dwar kwistjonijiet ta' stupru, violenza, eccetera. Aħna rajna li Għammek hemm nies li sparixxew ehm, taħt ċirkustanzi partikolari, aħna rajna ħafna violenza f'dan il-pajjiż ukoll għanna u koll ftejim ta' kummerċi ħiles ma' dawn il-pajizi, iżda jisomet natu għan premju ta' dan il-rekord ħazin ħafna ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, is-Sinjora Gijom. Grazzi, President. Kienem diġa diskussjoni dwar dan iżda nixtieq nitkellem dwar din is-sitwazzjoni, is-sitwazzjoni ta' persuna li se tiġi kundannata għal mewt pel eh, din il-Sinjura Sakina eh, ser tiġi imħadġra u għal-kem hemm ħafna pressjoni internazzjonali il-sitwazzjoni mhux ma tidhirx li se tinbidel. fil-21 seklu għu possibli għal xi pajjiż biex ikun ikollu l-permess li jagħmel xi ħaġa bħal din li joqtol persuna b'dan il-mod. X'ser nagħmlu dwar din il-kwistjoni ta' persuni qed jiġu mħaġġa f'dawn l ħar snin. Il-politikanti u ċ-ċittadini u il-bnedmin għandhom eh, ir-rwol li jiprevjenu li dawn it-tip ta' kriminalitajiet isiru ġewwa l-Iran. Grazzi. Grazzi, sana dwa Sur Portax, il-rapport ta' Sur Portax fuq il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew għall-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni. Rapporter għandu erba' minuti.